fis-Sirja infirxed dal-aħħar aħna għandna responsabilità lejn is-Sirja u anki l-insara li jgħixu hemm huma l-insara jgħidu li għandhom l-impressjoni li m'għandhomx ebda dritt u li aħna ma nagħtux każ dak li huma jgħidu. Jiddispjaċini li l-Kummissjoni u rappreżentant li ma jħossux li din hija priorità u naħseb illi l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea għandha tagħti għajnuna konkreta lill insara u l-Kummissjoni għandha torganizza xi tip ta' protezzjoni għaliex jekk le l-insara se jisparixxu għal kollo hemmhekk. l honorable Ward. On March the 16th. Marzu 16, nal sena, minn meta Anna Campbell atlet minn forzi torok meta kienet qed tiddefendi parti mis-Sirja. Kienet attiva għal ġustizzja soċjali li kienet milquta mill-gwerra ta' Sirja u hija ddeċidiet li tiddedika ż-żożija tagħha biex tikkollabora mal-forzi demokratiċi tas-Sirja tal-Kurdi biex tiġġielet Daesh u l-Assad fir-reġun. Dawn il-forzi wkoll bidlu d direzzjoni tal-gwerra f'ċertu postijiet tas-Sirja qegħdin jaħdmu man-nisa wkoll mudell ġdid ta' demokrazija. Naf kollu mhux biss għaliex rajt l-affarijiet f'gazzetta, iżda mort missjoni ta' paċi tan-nisa fiż-żona u rajt ir-rikostruzzjoni li qed issir bajnejja stess. Però għana għada fafrin u la il-Gvern tar renju Unitu lanqas l awtoritajiet torok m'għandhom it teċenza jibatu li lana lura id-dar tagħha. Nittama li jkollna tweġiba ta' kompassjoni. Rond, se għani minuti. Merci, Madame la President. Grazie, Signora President. Sir Kommissarju, situazzjoni fis sirja hija verament komplikata, verament urġenti għall-Unjoni Ewropea. Illum l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn mal-alleati Kurdi m'għandha ebda rwol fil-Sirja sakemm tibqa' taħseb illi rikostruzzjoni tal-Sirja tista' sir mingħajr dak illi għandu l-kontroll fil-Sirja ġifri Bashar al-Assad u soċjetà ċivili jekk aħna rridu ngħinu li Sirja rridu nipprovaw nibatu l-rifuġjati Sirjani lura lejn is-Sirja e, fil-Libanu daħlu ħafna rifuġjati Sirjani fit-territorju tagħhom Unkol jekk aħna aħna rridu intaffu il-teddida fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea eh, li jiġu lura ħafna ġihadisti li bħalissa qegħdin fil-ħabs tal-reġim Sirjan li jistgħu jiġu lura fil-territorju tal-Unjoni Ewropea se jkollna bil-fors jekk irridu jew le nittrattaw u naħdmu u negozjaw ma' Damas sur Kummissarju x'qed tagħmel inti sabiex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni fuq ir-realtà ġeopolitika li hemm fis-Sirja. Grazie President. hija tmien sena konsekuttiva fejn qed nitkellmu dwar is-Sirja. MEP jista' biss jiddispra wara tmien snin ta' tali diskussjonijiet. Forsi aħna disprati, iżda xi ngħidu dwar is-Sirjani infushom kemm jistgħu jkunu disprati? Mitu nofs miljun. Forsi u għallola numru ta' vittmi prorata meta nqablu ma' kwalunkwe gwerra oħra wara t-tieni gwerra dinija. U l-Unjoni Ewropea għandha ċertu saħħa fir rigward tat Turkija li qed jħejju t-tielet intervent militari tagħhom fis-Sirja u allura għandna nieħdu vantaġġ ta' kwalunkwe opportunità, kwalunkwe għodda d dispożizzjoni tagħna biex inħarsu l poplu Sirjan poplu li ilu jiġġielet l-ISIS aktar minn ħaddieħor. L-Onorevoli Schaffhauser. Il-biraħ fil-House of Commons il-Ministru l-Affarijiet Barranin ħabbar illi Assad se jibqa' jikverna. Hawnhekk naraw bekk falliment tal-politika tal Ewropea li mill-2012 tonna ilha ffissata bil-bidla fir-reġim. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea allura issa spiċċat fix-xejn. Deċembru l-Emirati Magħquda u Bahrein fetħu mill-ġdid l-ambaxxati tagħhom f'Damasku u l-Lega Arbija wkoll se terġa' s-Sirja. Ir-Russja u l-Iran issa donhom rebħu u permezz ta' appoġġ illegali illi nata terroristi issa l-Unjoni Ewropea qed tiġi marginalizzata. U donnu se samel pal amerika issa f'termini ta' dak li tiseħ fil-Venezuela. U allura rridu naċċettaw illi rridu nistabilixxu mi ġdid relazzjoni diplomatiċi mal-gvern jew it-tmexxija Sirjana. Grazzi. Mela, se jkolli nala hawnhekk il-catch the eye kif ħabbart u nagħti l-kelma lura lill-Kummissarju Han jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Grazzi lill-onorevoli membri għal dawn l-interventi pertinenti kellna skambju ta' femmiet importanti. Naħseb il-kol kemm aħna napoġġaw is-Sirjani u nixtiequ nsibu soluzzjoni għal konflitt biex bekk ir-refuġġati jmorru lura lejn djarhom. Nikkonkludi wkoll li l-involviment tal-Unjoni Ewropea eh, trid tibqa' fuq livell livell taħt l-istess kondizzjonijiet. Mhux se nagħtu leġittimità li reġim attwali jew ir-ritorn fuq pjattaforma dinjija mingħajr bidliet konkreti b'rabta ma' drittijiet bażiċi umanitarji u liġijiet umanitarji. Il-konferenza se tifok aktar fuq il-poplu. Aktar rappreżentanti tal-poplu Sirjan se jkunu preżenti aktar rappreżentanti mis-soċjetajiet ċivili u se jitkellmu dwar it-ħassib tagħhom, il-ħolm tagħhom, dak li jaraw għal-ġejjini tagħhom. Dinja konferenza li se tkun twila tliet ijiem bekk għandna opportunità biex niltaqgħu mal-politiċi, iżda wkoll ċittadini, organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili biex bekk dawn eh, jitkellmu ma' xulxin u jifmu x'jista' jsir biex innaqsu is-sitwazzjoni mwera tal-popolazzjoni Sirjana. Rridu wkoll nistudjaw il-kwistjoni ta' tisħiħ tal-qada tan-nisa. Nejnu lil dawk l-aktar vulnerabbli, naraw li jkun hemm attitudni ta' rendu kont u nagħtu appoġġ kemm fis-Sirja kif ukoll lil mis-Sirja, partikolarment għal komunitajiet ospitanti li qegħdin jerfaw pis kbir ħafna f'termini ta' refuġġati, min-naħa l-oħra naħseb irridu naċċettaw ir-realtà. Jiġifieri ħafna mir-refuġġati Sirjani mhux se jmorru lura s-Sirja toġobna jew ma toġobniex din il-ħaġa u allura rridu naraw kif sejrin nappoġġjaw pajjiżi ospitanti biex jindirizzaw dawn is-sfidi. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Kommissar. Grazzi ħafna il kummissarju U bekk intemmu tani id-debattitu. Unkomplu il-punt li jmiss. Rapport preda, rapport tal-2018 dwar il-Bosnia u l-Herzegovina. Qabel xejn naddi l-kelma lis-sur preda għal erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Sur Kommissarju, nixtieq l ewwel qed nirringrazzjak għax-xogħol u l-impenn tiegħek favur il-triq lejn l-Ewropa tal-Bosnia Herzegovina. Dan huwa r raba u l-aħħar rapport fuq l-evoluzzjoni ta' dan il-pajjiż lejn l-Ewropa wara l-2015 eh, il-Bosnia Herzegovina qablet qabdet triq tajba imma mill-2016 il-progress eh, huwa kajman ħafna ja xi ħaġa li tħassibna jiena sirt il-rapporter permanenti fl-2014 jiena xtaqt li dan il pajjiż jirċievi l status ta' pajjiż kandidat waqt dan il-mandat Aħna enna l-Bosnia Herzegovina ma xorta ma laħ iċlaniet li kella tilħa u waqt li qegħdin eh, joqorbu eh, anzi meta rajn seħħew l-elezzjonijiet f'dan il-pajjiż rajna illi ħafna mill-tensjonijiet tal-imodi reġgħu feġġew liġi tal-elezzjonijiet li hemm farka u l-Qorti Kostituzzjonali ma ma permettieċ li dawn il-liġijiet ikun jistgħu jinbidlu erba xhur u ħames tijiem wara l-elezzjonijiet għad l awtoritajiet għadhom ma ġewx informati u l-affarijiet ma bdewx jaħdmu kif aħna xtaqna jiva dejjem nistgħu nsibu spjegazzjonijiet għal dan id-dewmien il-komplessità tal-pajjiż il-modi tiegħu u trauma tal-gwerra xogħol ta' rikonċiljazzjoni li għadu mantemx huma problemi reali li rridu niffaċċawhom imma dak eh, li rridu nagħmlu issa huwa mhux sempliċement li nelbu kriżi ġdida imma il-futur Ewropew ta' dan il-pajjiż u mhux aħna illi mhux lilna irridu jagħtu kont il-mexxejja tal-Bosnia Herzegovina ma li ċittadini tagħhom stess. Iċ-ċittadini jridu eh, sistema li taħdem iridu ħajja deċenti f'pajjiżhom stess minflok ma jkollhom jaqbdu it-triq lejn pajjiżi oħrajn fl-eżilju. Jridu ġustizzja indipendenti li tagħmel ix-xogħol tagħha mingħajr intħil politiku il-ċittadini tal-Bosnia Herzegovina għandhom id-dritt li jgħixu f'soċjetà li fejn m'hemmx korruzzjoni f'kull qasam tal-ħajja għandhom dritt tal-amministrazzjoni effiċjenti depolitiċizzata illi tejn iċ-ċittadini mhux il-kontlarju għandhom dritt ukoll għal midja ħelsa li tinformhom b'mod oġġettiv u mingħajr pressjoni politika. L-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tista' tagħtihom dan kollu. U U dana jista' jsir a kondizzjoni li l-elit politiku eh, jinsew l-lobiet li jagħmlu u jippruvaw jwaqfu eh, l-mibeda li jandirizzata lejn dawk li opponuhom irridu eh, jiffurmaw l awtoritajiet fuq livelli kollha juru determinazzjoni biex iwettqu riformi politiċi u ekonomiċi sabiex ikomplu fit-triqtom lejn l-Unjoni Ewropea rridu wkoll dan il-pajjiż jirrispondi għal mistoqsijiet addizzjonali tal-Kummissjoni li jagħtu l-opportunità mbagħad lil Bosnia Herzegovina eh, sabiex ikunu xi darba jistgħu jsiru pajjiż kandidat għall-Unjoni Ewropea. Mbagħad ħaġa oħra importanti ħafna tal-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u rrid inħeġġek sur Kummissarju li tagħmel priorità politika tagħmel priorità ta' dan tal-triq lejn l-Ewropa li qabad il-pajjiż tal-Bosnia Herzegovina. A lei la parola a nome del Consiglio. Il-Konsilje kjoġbu. President, President, Honorable Members. President, Honorable Membri. Pjaċir kbira li li nkun preżenta hawnhekk u niddiskuti r rapport tal-Kummissjoni dwar Bosnia u Herzegovina. Nirringrazzjakom għax-xogħol tagħkom partikolarment ir-rapport ir-rapporter ġveri Christian Preda. Aħna impenjati ferm għal l-identità tal-Bosnia Herzegovina bħala pajjiż wieħed u sovran. Perspettiva tal-Unjoni Ewropea Wara l-elezzjonijiet ta' 7 ta' Ottubru 2018 u meta niftakru fil-konklużjonijiet ta' Ġunju 2018, il-Kunsill jistenna il-mexxejja tal-Bosnia u Herzegovina jipparteċipaw b'mod attiv fil-formazzjoni governattivi kollha tal-livelli kollha fl-interessi taċ-ċittadini biex bekk il-pajjiż jimxi l qudiem bir-riformi għal triq Ewropea. L-applikazzjoni għasħubija tal-Unjoni Ewropea ta' fl-2016 ta' Bosnia Herzegovina jirrappreżenta impenn għall-avvanz lejn l-Unjoni Ewropea, però kollox irid jiġi maqlub għal riżultati dettaljati u prattiċi, riżultati li ma jistgħux jinkisbu mingħajr istituzzjonijiet li jaħdmu. Aħna nilqgħu il- messaġġ komuni tal-Presidenza tal-Bosnia Herzegovina l-impenn triq lejn l-Unjoni Ewropea determinazzjoni għal kooperazzjoni messaġġ li ntbagħat fi żjara riċenta f'Brussell fl 29 u 30 ta' Jannar. Nilqgħu ir-riformi li saru, pereżempju dwar id-dazzi tas-sisa. Madankollu aħna għandna l-istess tħassib illi ntilef ħafna żmien dwar retorika diviżiva u kampanji preelettorali. Affarijiet illi wkoll għamlu impatt negattiv fuq il-pass tar-riformi u allura rridu nagħmlu aktar dwar reformi soċ ekonomiċi, riformi fil-qasam ta' stat ta' dritt, inkluż il-ġlieda kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-ġlieda kontra radikalizzazzjoni u terrorizmu kif ukoll intejbu l-kooperazzjoni bejn il-livelli kollha ta' gvern. Għanna l-istess tipi ta' tħassib dwar in-nuqqas ta' progress fil-qasam ta' libertà tal-espressjoni u l-medja. Nistennew li l-Bosnia Herzegovina titensisifka l-isforzi tagħha biex tindirizza din il-kwistjoni. Jiddispjaċina illi ma kienx hemm kompromess biex nkun nistgħu nindirizzaw il-qafas elettorali qabel l-elezzjonijiet ta' Ottubru 2018 kif issemma fir-riżoluzzjoni tagħkom. Il-mexxejja politiċi kollha jridu jassumu r responsabbiltajiet tagħhom u jsibu soluzzjoni domestika għar rigward tal-Federation House of Peoples. Ir-riformi elettorali jridu wkoll jiġu indirizzati bis spirtu ta' dialogu biex il-pajjiż jimxi lejn standards Ewropej. Issa il-proċess ta' opinjoni nilqa l-impenn tal-Presidenza tal-Bosnia Herzegovina illi jibgħat mingħajr dawmin aktar tweġibiet għal kwistjonarju tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' sħubija tal-Bosnia Herzegovina nilqaw ir-riżultati mill ħuqa wkoll minn mekkaniżmu ta' koordinazzjoni Inħeġġu lil bosnia Herzegovina biex tuża aktar dan il-mekkaniżmu importanti, nistennew l-awtoritajiet jibqgħu impenjati ferm għal proċess ta' opinjoni fuq livelli kollha u jagħtuna aktar kontribuzzjoni skont il-bżonn infakkarkom illi meta nħejju għal din l-opinjoni l-Kummissjoni se tagħti aktar attenzjoni l-implementazzjoni tad deċiżjoni sediġ finċi fil-waqt li narfu illi l il kostituzzjoni tal-Bosnia Herzegovina telenka l-Bosniaċi, il-Kroati u s-Serbi bħala popli kostitwenti flimkien imkien oħrajn, il-Kunsill iten il-prinċipju ta' gwaljanza ċittadini kollha u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni trid tiġi garantita. Aħna nappoġġaw il-pajjiż l-isforzi tiegħu illi jimplementa r riformi u biex javvanza aktar fuq it-triq Ewropea tagħhom. Il-Kunsill se jirreferi għall-integrazzjoni tal-Bosnia Herzegovina għabbażi tal-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni għall-Sħubija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazie, Ministru. Grazie, eh, Ministru Ciamba. Issa nisimaw minnant il-Kummissarju President, Ministru, membri onorevoli, L-ewwel nirringrazzja ir-rapporter ta' preda għal riżoluzzjoni fuq il-Bosnia u l-Herzegovina. Nixtieq nirringrazzja anki lilkom u l-kollegi għal ħidma ta'kom inċessanti fil-pajjiż u aħna il-bot mir-riżultati però għanna l-istess interess li rridu nimbuttaw il-pajis, mux biss lejn l-Europa, imma anki bil-konsegwenza biex intejbu l-kondizjonijiet ta' ħajja fil-pajizi, għal-persuni fil fil-pajis. Għax dana għandu ikun l-lan tana. U aħna nilqaw il-test bilanċat u u anki għallineat mar rapport tal-2018 tal kommissjoni fuq Bosnia u Herzegovina jirrifletta situazzjoni fil-pajis, eh, inkludi anki l-sfidi u l-problemi eh, li għatem. Nilqa l-appoċ li din ir-resoluzzjoni tati appoċ lil eh, proċess tal-Unjoni Ewropea. Dan u importanti f'dan il-moment għal pajis u anki għal kapijiet ġodda il-impegni il-issa għandhom jiġu tradotti f f'riformi u li għandhom jirriformaw il-pajis u hemm bżonn rikonċiljazzjoni unità u kunsens lejn l-għan tal-pajis li huwa integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Eh, Il-President uh, Eh, Tusk, Juncker eh, u il- eh, Signora Mogherini u jien entqajna mal-president presidenti ġodda hemm uh, impenn lejn avanzament lejn l-Unjoni Ewropea. U dan huwa il-bidu ta' sena kritika għal Bosnia u Herzegovina u aħna nixtiequ illi nsir naraw progress irreversibli lejn l-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna għadna l-membri tal-presidenza illi il rapporti kif saru minn pajjiżi oħrajn eh, huma uh, neċessari u dana mhux biss biex nagħtu risposti għal mistoqsijiet tagħna mill-kwestjonarju tal-Ewropa illi aħna nistennew eh, b'mod uh, konsolidat u minnajr dewmin u najduħ mod ċar, perridu naslu anki għall-istat ta' dritt, drittijiet fundamentali, amministrazzjoni, governanza tajba, armonizzazzjoni mal-liġijiet u mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-kapacità tal-kapijiet eh, eh, ġodda se jkun il-mod kif aħna nistaw inkejlu il-progress lejn l-Unjoni. U f'dan il-Kummissjoni hija e impenjata il-opinjoni komuni fu l-applikazzjoni għal adeżjoni se roadmap ġenerali għal riformi tal-pajis u għall-ewwel darba pall-obbligi li għandhom. Aħna lesti nagħtu assistenza lil pajjiż biex nagħtu appoġġ u dawn jinkludu anki l-monitoraċ ta' ħafna kazijiet. Il-Kummissjoni issa irdupjat l-assistenza finanzjarja 80 miljon eh, eh, f' fis-sena biex napoġaw il-pajis fl-implementazzjoni tagħhom eh, fuq l-enerġija, l-ambjent u setturi oħrajn u anki fuq il-konnettività. Biex nala jina nishtiq nisħa fuq il-fatti li l-Kummissjoni ħat kompli poġġa il-Bosnia u l-Erzegovina għax aħna nħossu, aħna nemnu il-futur ta' dan il-pajis u fl-Unjoni Ewropea. Pero hemm id-bidliti hemm bżonn isiru u dawn li jitolbu sforzi mill-kapijiet eletti u aħna l-istituzzjonijiet Ewropej nistgħu ngħinuhom u nistgħu nagħtuhom gwida, però f'idejhom biss il-possibilità illi jaslu għal riżultati. Jiena se żur Sarajevo fl-aħħar ta' Marzu biex nieħu eh, inventarju tal-progress u nkomplu bil eh, taħdidit neċessari. U la koza, il-ħaġa eh, li neċessarja, kulħadd fil-pajjiż qed jgħidilna illi aħna kollha a favur tal-perspettiva Ewropea però dak li m'għandniex huwa huwa azzjoni koerenti minnaħa tal-partiti politiċi kollha biex nimxu l qudiem b'mod unit koerenti lejn dan lan il huwa għanta iktar minn 80% tal-popolazzjoni. Grazzi, grazzi komissarju Han. Issa nisimgħu minn il- il-parir tal-gruppi politiċi. F'din il-fazi mux ta' naċċettaw blukkat għax edin għaxajn wahda l ewwel l Swizza għall-IPP. Grazzi. Nirringrazzja l kummissarju Han u l-rapporter is-Sur Preda Rajna illi Bosnia kienet qabdet it-triq lejn l-Ewropa imma fl-2018 jider illi il-progress waqaf li ħasra kienem kien hemm l-elezzjonijiet u għall-interessi tal-ċittadini kollha bżonn li l-Bosnia Herzegovina jagħmlu riformi li hemm bżonn li jsiru u joqorbu aktar lejn l-Unjoni Ewropea għandna frontiera twila ma' dan il-pajjiż fil-Kroazja u aħna għandna interess f'dan il-pajjiż u nixtiequ illi t-triq li qabdet il-Bosnia Herzegovina lejn l-Unjoni Ewropea istkompli irridu nfakru wkoll li l-liġi elettorali hemm bżonn li tkun riformata fil-Bosnia Herzegovina u din hija l-bażi tar-riformi l-oħra li jridu u rridu nevitaw ukoll il-manipolazzjoni tal-elezzjonijiet li fil-fatt iseħħu u ċ-ċittadini Kroati m'għandhomx l-istess drittijiet fil-Bosnia Herzegovina għalhekk hemm bżonn ukoll li d-drittijiet ikunu ndaqsa l kulħadd u l-mexxejja politiċi ġodda fil-Bosnia Herzegovina għandhom responsabilta kbira ħafna u aħna nittamaw illi se jirna xinna nġelluhom jassumuhom dawn responsabilta. Demokratiċ. Fleckenstein għal minuto u nofs fisem l-SND. President kollegi, l-ewwel net jiena Nirringrazzja l-kollega eh, Preda għal xogħol eċċellenti tiegħu, rapportu dettaljat ħafna u jippreżenta s-sitwazzjoni kif hija, stampa ċara. Il-parti tal-Unjoni Ewropea hija li taftuħ lejn Bosnia u l-Erzegovina. Nixtieq ngħid li l-SND ukoll jixtiequ illi dan il-pajjiż jidħol fl-Unjoni Ewropea. U għaliex aħna irridu dan aħna u kol nishtiqu inqajmu xi punti kritiċi, aħna nishtiqu li riformi eh, jieġu implementati ehm, iktar malajr. Il-proċess ta' rikonċeljazzjoni mhuwiex enerġiku biżejjed. Hemm wis eh, firda bejn il-persun e bejn il-poplu u il-gvernanti mhumiex qegħdin jelbu diviżjonijiet Eh, eh, dan kien dan il-ftejim kien kienet kisba kbira, pero miex għedtejn biex ikun hemm stat komuni bejn l-etniċitajiet differenti u għal daqstan għanna bżon eh, kalendarju minn min naħa tal-Europa. Meta mur f'dan il-pajis l-impressjoni tiegħi hija illi hemm iktar nies dejjem iktar illi jixtiequ li jkun hemm din il-koeżistenza huma l-politiċi li qegħdin jimxu lura din is-sitwazzjoni. Hemm bżonn jiġi spjegat e, għaliex huma għadhom jimxu skont linji nazzjonalisti u mux etjers u lejn l-Europa. ICR għal-minuta u nofs Belder. Grazzi. President, fil-ħarifa il-sena li għaddit kien hemm studju xentifiku fi Vienna il-Turkija u rwol taħħa fil-Balkani. ir e, il-relazzjoniet bejn Sarajevo u Ankara. U kienem anki l-kwistjoni ta' rabtiet politiċi mill-qrib bejn il-President tal-Bosnia u dak ta' Turkija. Fir-rapport ta' Preda, fil-paragrafu 40 hemm klim fuq il-rabtiet, imma jena il-mistoqsija tiegħi hija jekk aħna nirriflettu fuq dan l-istudju xjentifiku e, Turkija huwa broker onest fil-Bosnia Herzegovina e, il-fissar ta' lobby ġdida pro-Turkija il-organizzazzjoni e, pro-Balkani. Hemm bżonn naħsbu fuq dan il-problema xem dejjem iktar influenza ta' Turkija fil-Balkani u dan għati rifletti dejjem iktar il-rifless differenzi etniċi u religjużi. Rados, għal żewġ minuti, għalde. Sur President, Sur Kommissarju, eżis kollegi, Jiena nirringrazzja l-Sur Preda għal kooperazzjoni tajba u anki għal rapport tajjeb. Dan huwa l-aħjar rapport ta' dan il-mandat tal-Parlament. Fil-Bosnia Herzegovina għamlu ftit progress il-mekkanizmi li se jqarbu dal-pajjiż lejn Unjoni Ewropea jeżistu imma tbaq ħafna x'issir. L-istrateġiji settorjali kif qed jiġu żviluppati, x'inhuma l-problemi reali li għandu dan il-pajjiż, kif nistgħu insolvu l-konflitti politiċi kbar li għadhom jeżistu, dawn il-problemi għadhom hemm fil-Bosnia Herzegovina. Irridu ngħidu li s-sitwazzjoni illum hija ferm għar minn dak li kienet ħames snin ilu għal dak li għandu x'jaqsam ċerti aspetti ta' relazzjonijiet ta' dan il-pajjiż. L-entitajiet tal-Unjoni Ewropea jridu jagħtu importanza kbira lil dan il-pajjiż bħal pajjiżi l-oħra ta' dak ir-reġjun biex iqarribhom lejn l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm ikun jistgħu jissieħbu din hija ħaġa tajba Dan ir-rapport anki jekk huwa l-aħħar wieħed ta' dan il-mandat fuq dan is-suġġett il il-Kummissjoni għandha tagħmel iktar imma dak illi sar fl-aħħar ħames snin mhuwiex biżżejjed bżonn li l-Kummissjoni tikkonċentra ferm aktar fuq l-aspetti politiċi u l-Parlament u l-Kunsill ukoll iridu jagħmlu sforzi akbar sabiex il-Bosnia Herzegovina eh, ssib stabilità u toqrob aktar mal lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi kolli xek għuwe għal żewġ minuti. Grazzi President. Bosnia Herzegovina huwa wieħed mill-ex eh, pajjiżi li kienu fil-ex Repubblika Jugoslava. U hemm ħafna eh, eh, etniċitajiet differenzi u anki eh, struttura reliġjuża l-Musulmani fil-bliet u l-insara ortodossi fil-żoni rurali u nisranin fil-Grigal, serbi u il-Bosni eh, u Kroati jitkelmu tlet lingwi differenti pratikamenti wara il-gwerra terribli appoġġata minn forzi esterni waħda fil-Grigal, Repubblika, u l-aħra eh, Federazzjoni Musulmana, Kroata. U ma, ma nistawx nifmu kif l-Unjoni Ewropea titbiddel is-sitwazzjoni. Eh, Minkejja il- tejjim bejn il-popolazzjonijiet li jistabilixxu ċerti proċeduri għal kwestjonijiet ta' adeżjoni mhuwiex possibbli li aħna nimponu il-bidla tal-organizzazzjoni tal-istruttura statali. E, hemm ħafna problemi li huma iktar e, importanti għal popolazzjoni lokali e, l-interkonnessjoni mal-netwerk enerġetiku ma' pajjiżi oħrajn, titjib fil- Eh, ferrovija u anki l-infrastruttura lokali, kif ukoll koeżistenza aħjar ma' Serbi u mal-persuni fil-Kroazja. E kaħna inkomplu nwaħlu fil-kapijiet tar-Repubblika, e kaħna ninjoraw il-reati il tal-Kroati e, tal u tal-Musulmani e, li inkludu anki Srebrenica hija ħaġa ta' tħassib kbir u l-Unjoni Ewropea kolla se jkollha wkoll iżżid il-kooperazzjoni tagħha fuq smoħrajn bħal ta' taħriġ il-kwistjoni soċjali u mhux timponi biss eh, tal-bit ġodda. Għal eh, fissem il-ħodor soltex għal żewġ minuti. Eh, Bosnia Herzegovina hija pajjiż ta' ħafna kontrasti. Hija pajis illi għandu ħafna fatturi eh, ta' rabta u koll fl istoria tijaw kienem ħafna bidliet u jiena nishti li taqraw The eh, Bridge over the River Drina eh, Eh, dan il-ktib għax jenkom eh, tifmu l-arti ta' koesistenza f'dan il-pajis. Il-Bosnia u Herzegovina daħlet fil-dinja tal-integrazzjoni Ewropea u f'dan f'din it-triq li miex triq faċli hemm ħafna ostakoli. Naturalment kollha kemm aħna nixtiequ l istati tal-Balkani tal-Punent isiru parti mill-familja Ewropea ta' pajizi, però naturalment dawn il-pajizi hemm bżonn illi eh, jgħaddu minn proċess ta' adattament eh, ta' tibdil, ta' riforma neċessarju għal din it-tri. Il-rapport li għanna u dimna l-lum fih opinjonijiet differenti, però eh, ħaġa komuni hija illi għatem ħafna xizir għatem ħafna lok għal tibdil, korruzzjoni, kriminalità organizzata, riforma ta', sistema legali, il-ġudikatura, protezzjoni tal-minoranzi, anki sfidi eh, ambientali, il-libertà tal-istampa, tal l-edukazzjoni, u bħala konklużjoni nishtiq ngħid illi fuq il-Bosnia u Herzegovna ridu naħsbu fuq il-poplu il-futur taħħom u aħna rridu nżommu dan f'moħħna wkoll. Bosnia għawija tfisser anki Europa e- għawija, grazzi. Il-kellim li jmiss issa l-grupp tal-EFTD e l-Onorevoli Etheridge. Grazzi, kull darba li jena nisma dawn diskussjonijiet u l-rapporti dwar l-integrazzjoni u t dħul tal-nazzjonijiet ġodda fil-Unjoni Ewropea, jena ninsib ruħi isni edin fil-sensiela favorita tiegħi tal-television jena inħobb Star Trek u hemm karattru li huwa magħruf bħala The Bold neħu tarki tagħkom u eh, ċedu il-bastimenti tagħkom jgħidu u eh, intkom tadataw biex rezistenza hija l xejn u ma jivvjaġġaw kulimkien fl-univers f'dawn il-vetturi eh, xjentifiċi ħafna u ma jsibu mod biex joħolqu n-nies li jisibu parti minnhom u jservuhom issa Meta nħarġ lejn dan fit-termini tal-realtà hawnhekk, għandna sitwazzjoni fejn l-imperu tal-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed jipprova jdaħħal iżjed nies, iżda ma jagħmlux dan billi jattakaw in-nies, jagħmluh permezz tas-sel fil-kummerċ u l-weda tat-titjib. Iżda l-punt jibqa' li meta inti kontinwament tespandi b'dan il-mod, speċjalment f'żoni sensattivi ħafna bħal dawn, trid toqgħod attent ħafna, trid ukoll toqgħod attent meta taħseb minn fejn se jiġu l-flejjes għax inti tkompri tinkorpora kull ma jmur iżjed nazzjonijiet fil- f'din l-organizzazzjoni u qed tipprova tispandi l-ħin kollu u qisek qed tinsa illi f'xi punt fil-ġejjeni il-qarib se jkollok bżonn iżjed flejjes għax eh, żgur jekk m'hemmx ftehim mal- Brexit żgur li se jonsu 20 eh, ta' miljun ta' euro u bekk tridu għadu attenti frigwant ta' karoti li toffri n-nies għabel ma tdaħħal iżjed mid-dinja. Grazzi l-Onorevoli Borghezio għall grupp tal nf għall minuta eh, mikrofonu għal kellim. Is-sitwazzjoni tal-Bosnia kif naraw anki eh, biċ f'dan ir rapport hija metafora tal- tad diffikultajiet enormi li għandhom fil-mixra diffiċli ħafna u twila lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna taffaċċjaw hawnhekk pajjiż li għamel ftit jew xejn, ftit li xejn progress. Minn mindu bdew dan il-proċess. Għandek l-Unjoni Ewropea li għandha il-restrizzjonijiet fil-ekonomiċi u finanzjarji fuq l-orizzont anki biex namlu dak li hemm bżonn eh, biex immexxu dawn in-nies dawn il-popli u sitwazzjonijiet li l-kompleċità eh, li naraw fl-istorja tagħhom eh, li nafuha minħabba l-sitwazzjoni ġeopolitika tagħha u bekk huma jinsabu f'ħafna problemi anki perikli u anki fil-kwata perikli, żgur iridu nenfasizzaw il-serjetà tar-riskju tal-infiltrazzjoni tal-ġellida eh, eh, barranin dan huwa eh, perikolus. Grazzi ħafna l-Revli Kuken jekk jogħġbok għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna l-ewwel nett, grazzi u apprezzament lill-relatur għal għax-xogħol eċċellenti u devot tiegħu fl-aħħar ħames snin fuq dan il-fajl dawn l-aħħar xhur ma rawx progressi kbar fil-Bosnia Herzegovina fil-gwar tal-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-messaġġ ewlieni tal-mexxejja politiċi tal-pajjiż huwa li għandhom ilestu jikkostitwixxu l-awtoritajiet pertinenti jresqu l-tweġibiet tal-kwestjonarju u jadottaw immedjatament ir-regoli tal-proċedura eh, kemm jista' jkun malajr għanna lista sa orienti li għandhom bżonn jindirizzaw is-sens ta' urġenza huwa attwali l-impenn għal eh, riforma u biex ikollhom stat li jiffunzjona bisħieħ bis stat ta' dritt fil-qalba huwa l punti ewlenin l-Unjoni Ewropea għandha l-diskussjoni diffiċli fuq ir-riformi elettorali kostituzzjonali jiena nħeġġeġ il-mexxejja politiċi tal BIH biex jużaw din l-opportunità u nixtieq nfaħħar dawk fil-Bosnia Herzegovina li qed jiġġieldu għal libertà tal-espressjoni kontra l-diskors ta' mibeda u l-mibeda tal-reliġjon u anki jippromovu d-drittijiet bħal per eżempju fejn aħna u kol premjajna l-attivizmu tagħhom fl-aħħar diskussjoni eh, f'dan il-parlament, eh, hawnhekk f'dan il-terminu tal-parlament jiena nemmen illi jiena nemmen fil-seta tal-vuċi tal nis temmek u li għandhom is-seta biex iġildu għal-ġejjeni tal-pajjiż tagħhom. Tonino Piksula issa. Mill-2015 aħna regolarment diskutajna il-rapport ta' kull sena tal-Bosnia Herzegovina u mhux il-rapport politiku hija realtà politika li m'hemmx progress aħna rajna regressjoni fil-fatt dan l-aħħar dak li qed naraw hawnhekk huwa nuqqas ta' riformi politiċi soċjali u dana jinkoraġixxi l-relazzjonijiet zina eh, fil-qatt tal-istituzzjonijiet kena l-kampanja elettorali sena li għaddiet sanki kellhom l-elezzjonijiet minnaj ma kellhom l-armonizzazzjoni tal-liġi dwar l-elezzjonijiet il-kooperazzjoni parlamentari sfortunatament ma tiżistix fil-avvenimenti wara l-elezzjonijiet l kienu għet sejħu għal-federalizmu u ilna namlu dan minn minn kien rapport tal-2013 meħtieġ għal-Bosna Herzegovina biex il-estu il-transizjoni lejn il-stat fej kullħat ikun ugwali sfortunatament f'dawn dokument dawn elementi huma neqsin u dan huwa pass lura u bekk ma nistax nappoġġa dan ir-rapport. izvješće pokazuje da je unija nažalost zacementirana na poziciji u weħel fl-istess pożizzjonijiet u l-kampanja elettorali kienet ikkonċentrata fuq il-viżjonijiet illi juru illi illi Brussell ma jifhimx is-sitwazzjoni l-identità etnika hija dajfa u d diviżjonijiet il-firdiet se jibqgħu. Mhux inbilli xi ftit nies ma jridduhomx li jkunu hemm, speċjalment fil ta' kondizzjonijiet fejn l-Unjoni Ewropea li eh, għenet biex toħloqhom dan il-pajjiż ehm, eh, mervaljuż meravigliuż fejn jiena twilit post ta', esperimentazzjoni għall-komunità internazzjonali il-Kroati fl-elezzjonijiet ir-rappreżentanti ntgħażel mir-rappreżentanti tal-popli oħra. fejn m'hemmx drittijiet politiċi ta' pajjiż. ħafna l-Onorevli Schaffhaus jgħid il-President. Il-kollega tiegħi Sir Preda dejjem ikun favur l-Ewropa bl-appoġġ tal-Ewropa li qatt ma ħadmet u qatt mi se taħdem għal darba oħra jipprova jbiddel Bosnia Herzegovina fil postnazzjonali li fil-fatt fejn għandek fil-fatt eh, tliet pajjiżi, tliet pastit u għandna l-maġġoranza tal-Musulmani hawnhekk u instabilità l-kundanna tiegħu tal-, -tal ta' diskors nazzjonalista hija kundanna tal-Repubblika Serba. L-Unjoni Ewropea u NATO tennew il-determinazzjoni tagħhom biex jeħilsu mill-ispirtu u l-identità tal-dan il-pajis flimkien man nazzjonijiet tiegħu l-integrazzjoni tal-Bosnja fl-Ewropa għada rifjut biċċar tal-Europa bażi ta' identitajiet nazzjonali. Dan it-tip ta' Ewropa spiċċaw qatt ma kien jeżisti l-żmien ta' wasal għall-Ewropa bażi ta' kooperazzjoni bejn nazzjonijiet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sofko, grazzi ħafna. Eh, Sur President, Komissarju, jena nfaħħar il-ftehim li ntlaħaq nar il ħadd f'Mostar biex itejbu il-Kunsill Ministerjali kif ġie rakkomandat minnek u minn Sinjura Malgarini wara l-elezzjonijiet. Il-mexxejja tal-Partit Kostituttiv tal-Bosnja għandhom bżonn jissieħbu f'dan u l-Kunsill għandu jkun informat għax fi Bosnja Herzegovina qed naraw kriżi eh, li taħraq eh, fejn eh, fejn għandek il-Kunsill Funzjonali eh, Ministerjali qed jiġi introdott. Ħaġa ta' dwejja fejn tara kif Sur konċeċ il-mexxej ta' Bosnija qed jeddet il-Kroazja u nittama li dana dal-waqt jispiċċa u il-metodi mhux kostituzzjonali fejn jaffiċinaw pajjiż eh, viċin u membru tal-Unjoni Ewropea jispiċċa aħna tistennaw għajnuna kemm jisegħu minn Brussell u nixtiequ nitlu fi fazi tal-Brussell u ngħaddu mill-fażi tad-data. Grazzi. L-Onorevoli Fajon issa l-minuta. Jina kontenta, għawnek qed nitkellmu dwar progress fil-Bosnia Herzegovina illum dan huwa stati li verament għandu bżonn lajnuna minn għandna illum iżjed minn qatt qabel eh, f'kolunkwe pajjiż tliet membri tal-buro ma saru eh, lil Bosnia Herzegovina u f'dik il-missjoni aħna eh, ħriġna fiduċjużi li nistgħu nilħu l-konsens huma mixin l-Unjoni Ewropea jekk jek titkellmu minnajr ma, ma, ma jkonna l-fatti li jkonna biss kliem fieraħ. U ma nixbu xej, għanna bżon ta' zjet riformi u l gvern nittamaw ikun imwaqqaf. U f'din is-sena tal-elezzjonijiet Ewropej nittamaw li maħniġ se ninsaw lill bosnia Herzegovina u l bżonnijiet tagħhom u l mexxejja politiċi għandna nseħħuhom biex jerbu il-differenzi tagħhom. l Peter Petirissa, Kummissarju, kollegi, nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna Sur Preda għax aċċetta xi ftit mill-proposti tagħna li qed niddiskutuhom illum meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Bosnia Herzegovina. mill jidher eh, minkejja l-isforzi kollha li qed nagħmlu xejn mhu qed iseħħ il-Parlament Ewropew xta' li l-liġi elettorali tinbidel fil-Bosnia Herzegovina dan wassal il fatt li l kroati li huma nies kostituzzjonali ma setgħux laqas jeleġu r-rappreżentanti tagħhom sfortunatament il-Kroati huma vittmi ta' diskriminazzjoni f'dan il-pajjiż il-post tal-Bosnia Herzegovina huwa fl-Unjoni Ewropea nixtiequ b'qalbi kollha dan iżda l-ewwel il-Bosnia Herzegovina jridu jkollhom pajjiż kostituzzjonali u d-dejta għandha tinbidel. Se kolli niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li eh, dwar il-protezzjoni tal-ambjent fil-Bosnia Herzegovina il-raffinatorju li hemm fil-, -fil Hemmhekk irid ikun armonizzat skont l istandards eh, u sakemm dak isjeħ dan se jkollu impatt fuq l-ambjent. Nixtieq li kulħadd hemmhekk japplika dawn ir-regoli eh, jeżistu anki ehm, ħafna sfidi għas sigurezza fil-Bosnia Herzegovina u nsejħ li kulħadd biex insolvu nsibu soluzzjoni għal dan L-Onorevoli Fajdu sar għal minuta, grazzi. 20 sena wara dejt. Bosnia Herzegovina għadu ma rkuprawx mill-gwerra kien hemm seħiet tal-rassigurazzjoni iżda qatt ma kien hemm fatti wara u bekk kien hemm wies sejħed biss għatem tensjonijiet etniċi għatem sentiment eh, li eh, għal xejn eh, tipprova u l-pajis sar sar mifni bil-interessi politiċi u l-uniku mod biex joħorġu minn din is-sitwazzjoni hija prospetti Ewropej iżda għandhom bżonn ta' iżjed minn dibattitu fil-Parlament Ewropew ta' kull sena, jrid ikun hemm dinamika Ewropea li tiġi minn għandna e, iż-żaza, in-nies u iż-żaza speċjalment qed jistennew dan kif rajna mill- mid dimostrazzjonijiet li kien hemm ħabib u qed nikkwota hawnhekk student qal mhux importanti l-nazzjonalità li konna fil-ġenerazzjoni tagħna u l-kredu tagħna eh, iżda illi importanti illi illi ehm, ngħixu flimkien. Issa l-kaċ tiħaj numru ta' kelliema jekk joġobkom żommu fil-qosor. l minuta Grazzi ħafna. 25 sena ilu jiena kont f'Sarajevo. Jiena akkompanjajt organ, kont eh, ma' organizzazzjoni li kienet twassal lill-għajnuna umanitarja waqt l-assedju fi Sarajevo. tal aħħar jiena kont hemmhekk ukoll fuq missjoni mill-PE um, um, fil-gwata sigurezza Jina kontet nittama li situazzjoni tal-25 sena ma, ma teġax seħ jew mm, sfortunatament għadem ħafna teddit, il-situazzjoni hija volatili, l-Unjoni Ewropea trid tagħti inċentivi u timmobilizza l-Bosnia Herzegovina iżda mm, is-sistema mhix qed taħdem, ma nistax naffordjaw nistennew iżjed u nirristrinġu lilna nfusna għal approċċ simili għax mhux se jgħinna insolvu il-kriżi interna fil-Bosnia u Herzegovina. Irridu nkunu konsistenti fil-messaġġi tagħna grazzi għal minuta l kelliem li jmiss. Mhuwiex hawnhekk, Sinjuri. Jakov Ġiġ, allura għal minuta. Bosnia Herzegovina jinsabu f'post wieħed mhuwiex qed jimxi l u l-pis tal- eh, tal-ħtija eh, jaqa' fuq il-politiċi jiena ili s sitwazzjoni politika hemmhekk u għandi ngħid li politiċi hemmhekk mhumiex ma jifilħux u mhumiex tajbin għal dak li hemm bżonn mill-poplu huma il-nies huma ħafna jsir ehm, progressivi mill-politiċi speċjalment fil-Balkani u bekk għandna eh, minn dan joħroġ toħroġ it-tama l-isforzi mis-surħan biex dan reġun ta' Bosnia Herzegovina jkun iżjed viċin l-Unjoni Ewropea ħaġa li għandna nfaħruha iżda hemm kwistjoni oħra l-migranti fil-Bosnia Herzegovina għandna nżommu dan f'moħħna għax dan huwa fuq il-frontiera mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal minuta kelim li miss. Grazzi. Nixtieq nappoġġa bisħieħ is-Sur Preda u ningrazzjah minn qalbi. Jiena konvint illi l-popli tal-Balkani għandna ngħinuhom u għandhom jiġu faċilitati fil-fitri lejn l-Ewropa ma tantx raw suċċess issa f'dan iżda għandna niżguraw nizguraw f'dan għax ikun żball ġew politiku jekk nintroduċu iżjed restrizzjonijiet f'dan il-pajjiż ma nistgħux naffordjaw illi nitilfu hawnhekk għal raġunijiet politiċi jekk iridu nħarsu l qudiem għandna neħdu dawn l-aspetti kollha konsiderazzjoni u nagħtu natu assistenza għal riformi li għandhom jiġu introdotti fil-Bosnia Herzegovina biex ikunu iżjed jaslu iżjed viċin Ewropa u anki jisiru pajis kandidat kif suppost jek le Turkija, eh, Russa, eh, eh, Turkija se tieħda fidea il-kellim li jmiss. Għana dialisa di Jugoslavija? Min beda b'dawn ix-xejriet nazzjonalisti kienu NATO u l-Unjoni Ewropea sitwazzjoni fil-Bosnja hija waħda mill-iktar eh, l-ikbar problemi fiż-żona tal-Balkani fejn għandek in-NATO u l-Unjoni Ewropea kontra r Russja u t Turkija. L-affarijiet qed imorru għall-ar hemm iktar konflitti u għandna problema bil-Kosovo, bis-Serbija u għandna anki ehm, iktar konflitti mat Turkija pereżempju. Il-ftehim ta' Prespa ehm, bejn il-Gvern Grieg u dak tal-Maċedonja mhux qed issolvi xejn. Eh, sempliċement qed taħarsu lejn poteri imperjalisti eh, pereżempju. Il-port ta' issa tiġi eh, meqjus bħala eh, bażi ta' NATO u allura qed imur kontra l-miri tagħhom tal-gvern Grieg. Aħna rridu neħilsu minn NATO. Grazzi ħafna, Sassur Selimovic. Tixtieq titkellem mhux hekk? Grazzi ħafna President, grazzi Kommissjoni tal-li qegħdin tmexxu dan ix-xogħol mhux biss fil-Bosnia Herzegovina imma anke fir-reġjun mod ġenerali. Iva nista' naqbel mar-rapporter illi r-riformi qed jimxu bil-mod minħabba l-elezzjonijiet u għadna nistennew l-informazzjoni mill gvernijiet għad m'għandniex kooperazzjoni sieħa mal-Parlament u l-istat ta' dritt għadu ma ġiex imtejjeb kif xtaqna, imma kien hemm eh, affarijiet eh, pożittivi kemm fuq żmien qasir u anke fuq żmien twil fuq żmien qasir, pereżempju governanza aħjar, eh, qed narraw li kien hemm riżultati inkoraġanti fl-aħħar elezzjonijiet u anki eh, numru nqassa anki dawk li ma favur terrorizmu u anka rajna tlet eh, presidenti li ħadmu fl-imkien Lura din l-ewwel darba li qatrajnija, naħseb importanti ħafna li nżommu din il-perspettiva Ewropea għaliex hekk tagħti Eh, tagħti perspettiva tajjeb lil pajjiż u anki ikun hemm iktar riformi. Grazzi ħafna Sassur Marjas għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-kompetizzjoni bejn ir-Russja u eh, l-Istati Uniti lejn il-Balkani qiegħda tiżdied. Eh, qed nitkellmu fuq il kozistenza paċifika ta' bejn il-gruppi etniċi f'dan ir-reġjun Kif edna fl-2017 hawnhekk fil-Parlament, aħna rridu nkunu ġusti meta nħarsu lejn minoranzi fil-Bosnia Herzegovina, e, rridu nindirizzaw il-problemi kbar li jeżistu brabta mal-korruzzjoni, kriminalità organizzata, u rridu kuna protezzjoni speċjalment tal-Rom. Irridu nimplementaw l-istat ta' dritt fl-amministrazzjonijiet pubbliċi, jrid ikun hemm riformi u nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Dawn l-affarijiet kollha qednihom qabel illi għadhom ma ġewx solvuti fil-Bosnia Herzegovina hekk kif qed tipprova tqarreb iktar lejn l-Unjoni Ewropea xi ħaġa illi ma tidirx li hija possibbli għalissa. Grazzi. Naddu għal aħħar kelliema. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid, eh, Kummissarju, eh, illi s-sigurtà eh, fil bosnia Herzegovina hija marbuta mis sigurtà tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Ma nistgħux nitkellmu fuq stabilità politika meta hemm parti minn ċittadin li ma jistgħux jażlu rappreżentant tagħhom u jipparteċipaw fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-Bosnia Herzegovina, il-liġi elettorali tittinbidel kif anki semmew xi kollegi oħra. Nixtieq insemmi punt ieħor li ma ġiex enfasizzat biżejjed li hija l-influenza tagħna fil-Bosnia Herzegovina jew il-parteċipazzjoni fl-Unjoni Ewropea fil-programmi ta' eh, ta' progress. Kemm kien hemm proġetti illi aħna eh, għenna bil-fondi ta' FC? Zero. U kemm użajna l-IPA provajna niżviluppaw xi proġetti addizzjonali li jista' jgħin lil pajjiż fl-integrazzjoni tiegħu x'għamilna aħna sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet anke fl-organizzazzjoni ta' numru